Dan huwa marbut ma' dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-programm Erasmus dan jinsaf periklu. Ser, nisimaw lill-Ministru Mavrojanis fisem il-Kunsill. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Μικρόφωνο al-kellim jek Sur President, membri onorevoli komissarju. Il-Kunsil jaqsam il-perspettiva li il-prospetti ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea iserħu fuq kapital uman kwalifikat u bħilit qawwija għalhekk dan il-programm tal-Erasmus u programmi tul il-ħajja huma l-aktar programmi ta' suċċess fis settur tal-edukazzjoni u għalhekk permettu li nassikurakom li jekk li il-finanzjament tal-programmi tul il-ħajja tal-2012 u 2013 mhux ser jiġu ipperikolati. Rigward is-sena tal-2012, il-Kunsil beda janalizza il-proposta tal-Kummissjoni anki finsibuhom fil-bozz ta' l-amenda tal-budget numru 6 u adottat ukoll il-pożizzjoni ta' fuq dan l bozz tal-budget amendat mill-aktar fis. Rigward l-appropriazzjonijiet tal-2013, daw ser jiġu deċiżi bejn il-Parlament u l-Kunsill mod konġunt rigward ukoll eh, fin-negozjati li għaddejjin dwar il-budget u jiena nsib nsab ċert li żewġ awtoritajiet budgetarja ser jisibu bil fuq il-budget tal-2013 novembru kif nu mbassar mit-trattat. Fl-aħħar net, rigward il-futur tal-programmi tul il-ħajja bl-inklużjoni tal-Erasmus, intom tafu fil-fat li negozjati rigward il affas multifinanzjarju annwali għal-2014 sal-2020 għadhom għaddejjin. Il-Parlament Ewropew huwa involut f'dawn in-negozjati. Il-President Salek ser tagħmel kull sforz sabiex timxi l qudiem fin-negozjati tagħha ta' dan il-programm, però xorta waħda mhux ħajkun xira għalija li ngħid aktar minn hekk f'dal istadju minħabba l-fatt li aħna rridu nistennew ir-riżultat ta' dawn in-negozjati. Grazzi tassew. Grazzi tassew, Ministru. Issa ser nagħti l-kelma lill-Kummissarju Lewandowski jekk jogħġbok. Signora President, membri onorevoli, eżis ministri. Reċentament kien hemm ħafna spekulazzjoni u ħafna mistoqsijiet rigward ser jiġri mill-programm tal-Erasmus ħafna spekulazzjoni anke fi xandir u anki inċertezzi u għalhekk il-Kummissjoni tilqa din l-opportunità biex nikjarifikaw il-kwistjonijiet. Madana kollu huwa dmir tiegħi wkoll li impoġġi din il-problema tal-Erasmus bħala problemi problema waħda fil-qafas ħieħ ta' dak li verament insibu li huwa nuqqas ta' finanzjament fil-budget Ewropew U dan ma joġbis tal-Erasmus, pero din l-Erasmus bħalissa il-finanzjament tal-Erasmus hija waħda mill-parti mill-problema. Pero hija waħda li nistgħu narawha u l-tajna magħha fl-2012. Dana għaliex għanna nuqqas ta' finanzi fil-budget annwali u l inefficienzi tal-2012 insibuħan fil-fond soċjali u fil-politika reġjonali, żvilupp rurali, pero anki fil-obligi esterni tagħna u anki l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna issa resqin bil-budget ammendat għal din is-sena ammont kbir ta' flus għal politika ta' koezjoni u żvilupp rurali, però anki għall obligi esterni anki u kol għal heading wieħed għal li għandu xieqsam mal kompetitività u jkopru ħafna programmi ta' riċerka bl-inklużjoni tal-im tul il-ħajja. Għalek l-Erasmus huwa parti mit im tul il-ħajja. Kif tafu, it-talim tul il-ħajja jinvolvi wkoll taħriġ vokazzjonali, il-possibiltajiet għal adulti biex ikunu jistaw jistudjaw u anki possibiltajiet għall-iskel. Pro l-iktar ħaġa sensitiva hija il-mobilità ta' studenti ġifri dek li nsejħu l-Erasmus. Aħna lek rridu nelbu n-nuqqassijiet ta' din is-sena f'dan it-titlu dwar riċerka, żvilupp, ecc. ecc. u dan jinvolvi 6 miljun euro. Hemm bosta programmi wkoll marbuta ma' talim tul il-ħajja u l-istima tagħna hija ta' 180,000 għal programmi oħra, skużawni, 180 miljon għal programmi oħra huma ta' 90 miljon. Umbat rigward il-mobilità vokazzjonali madwar l-Ewropa hija wkoll importanti immens għaliex dik li il-programm, dik li il-problema annwali jinvolvi wkoll futur ta' daw il-programmi imma anki il-programmi għal perspettiva finanzjarja mill-2014-2020 u dan u appunt importanti ħafna fuq l-agenda tagħna, l-agenda komuni tagħna wara kollox biex impoġġu wkoll edukazzjoni fil-quċċata tal-prioritajiet tagħna li din tista' solvi wkoll il-kwistjonijiet marbuta mal-kriżi finanzjarja. Ġifieri edu li żgħażagħ suq ta' xogħol deċenti. L-Erasmus for All ukoll jinsab perikolat. Però aħna issa bħalissa rridu nirriflettu fuq il-programm Erasmus 2013-2014. Kollega tagħna għamel sew li għajjem dan il-punt għal kwissin ta' finanzjament tal-Erasmus, pero din, din il-verità, 99% ta' dak li aħna għanna fil-but tana, ċfer il-budget Ewropew, diġa ġi inata l-Aġenziji Nazzjonali madwar l-Ewropa. Pero ovvjament aħna edin nikkuntattija mux bis l-Aġenzija Nazzjonali fiħdan l-Unjoni Ewropea, għawnek għet nitkelmu dwar 33 pajizi li għet jipparteċipaw, Pero hawnhekk qed nitkellem dwar l-Iżlanda, l-Liechtenstein, Turkija, l-Kroazja u anki l izvizzera Disa u design ta' dak li kien disponibli għal-2012 diġa inata l-Aġenziji Nazzjonali, ġvir 33%. Aħna diġa għanna talbiet għal din is-sena li ammontaw madwar 160 miljun euro għet nistennew ukoll iktar għal 2012 Pero u aktar faċli najdu min mux qed japplika għal aktar flus addizzjonali, però il-Polonja, il-Portugal, Finlandja, Rumanija, eccetera, eccetera. Mbagħad hemm pajjiżi li għadhom et jamlu applikazzjoni għal aktar flus, għal flus addizzjonali. U għalhekk għamend dal dan il-budget ta' din is-sena huwa importanti, però aħna diġà għandna stima u diġà nista' nerġa' nirrepeti dak li għanna stmata l-programmi edukattivi din is-sena hija 180 miljun euro u għall Erasmus għanna bżon nofs ta' dan il-ammont 90 miljun. U għadmir tagħna li nassikuraw li jkun hemm implementazzjoni ħarira ta' l-Erasmus għall 2012-2013. Minħabba l-fatt li diġa avvanzajna u tajna ammont ta' flus għall l-Aġenziji Nazzjonali. Però jekk ma ħajkun hemm xejn addizzjonali f'dak il-każ aħna ser niltaqgħu ma' problemi kbar speċjalment fl-2013 għalix l-universitajiet ċaktars mux ħajkunu jistaw joffru daw il-possibiltajiet l-studenti u għalek ma jkunx hemm ma l-aspettativa tagħna għal mobilità tal-istudenti fil-2013. Għalek aħna nixtiequ nitolbu anki l presidenza li twassal żida finanzjarja għall sena tal-2012 u biex ma jkollniex kumulazzjoni ta' problemi eh, Program li ju tanta valur bħal program Erasmus sena tal-2013. Grazzi. Grazzi ħafna Komissarju Lewandowski, issa l-kelima, fisem il-gruppi politiċi, l ewwel net, kollega Doris Pak għal PPE. Signora President, Komissarju, President Uffiċu fil-Konsill, jiena smajt bir-reqqa. Iżda qed nistaġeb għaliex qegħdin l-ewwel net. Law di mhix mistoqsija għall-Kummissjoni jew għall-Parlament u għall-gvernijiet. Hawnhekk hawnhekk qed nitkellmu mhux dwar l-appropriazzjonijiet għax il-Kummissjoni m'għamlitx ix-xogħol tagħha kif kella tagħmlu. Qed nitkellmu dwar il-gvernijiet nazzjonali li qed segu l-politiċi tagħhom u ma jwetqux l-obligi tagħhom fil gwart taż-żgħażagħ bħala soċjetà, bħala ġenituri, bħala in-nies jgħidu kull kull nar taħħat, kemm huwa kull jum, kemm huwa importanti li jkollna esperjenzi fil-vjaġġar u maħniex qed nagħmlu hekk mill-bidu tal-proċess ta' Bologna. Sar kull ma jmur dejjem iżjed diffiċli biex il-, il l-istudenti vjaġaw biex jistudjaw u issa l-Erasmus qed jitlef ir-reputazzjoni tajba tagħha. Tinsab perikolata. Ħafna nis Ewropej jista Ewropew jistgħu jivvjaġġaw. Issa jekk ma jkollhomx dan l-aċċess, ħafna minna ma nistawx jivvjaġġaw u la, jekk laqas ikollhom dan din l-opportunità um, Um, dina se tkun eh, problema għal darboħra lan tal-2020 għandu jinkiseb. Jiġifieri kemm jista' jkun zazax, għandhom ikunu mobbli, għandhom ikunu jista' jivvjaġġaw. Jiġifieri hawnhekk jekk laqas 5% tal-istudenti tal-Erasmus ma jistgħux jagħmlu hekk minħabba nuqqas ta' finanzi. Għalek, ma naħsibx li da kollu, u għonek jt nindirizza l-Kunsil, da kollu għandu jissi, għandu jitwetta għad detrimental tal-zazax, għax għawnek jt nitkelmu dwar iż-zazax tana, tfal tana wara kollox. Grazie ħafna, Signora Pak. Is-sur Zvolboda meta jiena bdejt Vivjana, Vienna, jiena ma kellix l-opportunità tal-Erasmus. U jina, għadu jitspeċini li ma kellix din l-opportunità. Illum il-ġurnata ħafna zaza għandhom din l-opportunità għat għandhom din l-opportunità iżda qed tiġi perikolata xiftit miż-żgħażagħ. Fl-Europa nitkellmu dwar il-bżonn ta' kwalifiki għolja, ta' eċċellenza, ħafna ħafna lingwi u l-Erasmus qed jiġi perikolat. Fl-Europa nitkellmu dwar il-bżonn ta' mobilità. Ma tistax toqgħod f'post wieħed, f'pajjiż wieħed u xiftit ta', ta stati membri tagħna qed jipperikolaw il-mobilità. Fl-Ewropa nitkellmu dwar il-bżonn li jkollna identità Ewropea kif ukoll eh, flimkien mal-identità reġjonali u nazzjonali u għal darboħra il-mexxejja tagħna qed jipperikolaw l-identità Ewropea. Interessanti li tara illi f'xi pajjiżi fejn liżjed l-istudenti jixtiequ jidħlu f'dan il-programm tal-Erasmus dawn il-pajjiżi stess qed jaqtaw il-budget qed jilimitaw il-budget u dan żgur mhuwiex aċċettabbli. Jiena naqbel 100% mal-Kummissarju, grazzi għall-ingaġġ tiegħek f'dan. Eh, grazzi ħafna. Kummissarju, inti persuna mill-aħjar iżda naħseb li trid tkun iżjed aħrax lill kollegi tiegħek fil-gvernijiet l-oħra għax l-azzjonijiet tagħhom mhuwiex post possibbli qed jipperikolaw wieħed mill-punti li jżid importanti tal-informazzjoni tal-unifikazzjoni Ewropea, tal-identità Ewropea li nkunu maqudin li jkollna l-Ewropa li jżid kwalifikata. U dana żgur li mhuwiex aċċettabbli speċjalment fi żminijiet fejn l-euroxettiċiżmu qed jikber żgħażagħ qed ngħidulhom. Iva, tridu tkun Ewropej, fir realtà iżda m'għandniex flus, skużani għalek naħseb li tkun trid tkun aħrax mal kollegi tiegħek u tajt li trid tkunu qudin għanna bżon tal-Erasmus, għanna bżon ta' bizzejt fondi għazzazax għax hawnhekk qed nitkellmu dwar l-Ewropa u mhux dwar ambizzjonijiet nazzjonali. Grazzi. Grazzi, Presidenti sa eh, kollega Luftenberg Kirchberg. Grazzi, Signor President. Grazzi ta' kolmet sissa. Nishti eh, neġalura fuq dan il-punt dan il-kontijiet li ma tħalsu xaħna jiena niġi minn pajis fejn ħalsu l-kontijiet tagħna u ma kienx problema dwar dan jiena ma nistax nifhem dan id-dibattitu fir-rigward tas sub budgets aħna ninsabu situazzjoni fejn ċittadini tagħna ma jisamx jifmu ehm, din dan il-mod taħsib il-konti trid tħallasom il-flejes qegħdin hemm. Irridu eh, inwettqu l-impenji tagħna. Inħallsu għalihom inkella nitilfu l-kredibilità. Nitilfu kredibilità jekk ma nħallsux. U l-istati membri għandhom responsabilità biex jagħmlu hekk. Qed inħarsu lejn il kuntestiżiet iżjed eh, usa mill-istudenti. jew l-istudenti mhux se jirċievu xi għajnuna mill- u bekk ikonna inqas assistenza li għajnuna għalihom. Ma nistax nitkellmu fl-astrat hawnhekk hawnhekk għandna sitwazzjoni tanġibli li qed jaffettwaw iż-żaża. L-Erasmus huwa um, wieħed mill-proġetti li żied tangibbli u li żied popolari fl-Unjoni Ewropea u m'għandix taqa' taħt dawn il-ċirkostanzi fejn hemm tislita tattika bejn l-istituzzjonijiet nixtieq nevita situazzjoni fejn iż żaza eh, jispiċaw ostaġġi jintużaw pala ostaġġi qed nitkellmu dwar fiduċa fil-proġett dan il-proġett huwa wieħed popolari. Jistgħu jifmu u huwa pożittiv għall-Unjoni Ewropea. Irridu nifmu l-importanza tal-programm u niġġieldu għalih mhix biss kwistjoni tal-sens komuna hawnhekk mela rakkomandazzjoni tiegħi hija li nissildu u niġġieldu biex niżguraw li il-fondi jkunu disponibbli. Grazzi. Fissem il-ħodor is-Sinjura Tripoli Kirchbach. Grazzi, eh, eh, Signora President, il kummissarju kollegi. Sfortunatament, u għamennu. Illum Illum għanna għanna nibatu l-allarm li l-kulħat għax għanna f-situazzjoni terribli fil-gwar tal-Erasmus. L-istudenti mu miex jġivu il-boros ta' studju li kienu mwedin. Di situazzjoni hija terribli. Jena t ndur lejk bħala rappresentanza tal-presidenza ta' ċipru um, nasab li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħmlu iżjed għal mobilità tal-istudenti u għat taħriġ tal-żazax. Kif jista' jkun illi tkun daqshekk responsabli illi ma tkunx preparat biex nkomplu um, mill-proġetti b'wieħed mill-proġetti illi l-iżjed kiseb suċċess fl-Unjoni Ewropea? smajna dwar il-99% tal-rata tal-implementazzjoni f'Ottubru kif issema mill-Kommissjoni, issemmit mill-Kommissjoni. Iżda trid iżjed, kif tista' tajt li se naqtaw is-sussidja l baku Iżda ma nix naqtaw proġett li huwa ta' benefiċċju għal kulħadd. Indik sirtu l-kontratt hawnhekk, tiegħek hawnhekk dan huwa ta' danni għal kredibilità tal-Kunsill Ewropew u tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi u dan huwa żball politiku serju ħafna. Iżda għandna problemi oħra u mhux biss bl-Erasmus għandna l-Fond Ewropew Soċjali li m'għandux finanzi. M'għandniex um, flejes biex, biex nitalmu l-persuni biex jikdbu jaqraw it-taħriġ għal eh, dawk li edha li qegħdin qiegħda fit-tul. Inti wet li se niġġieldu l-qat, se ninkoraġixxu iż-żgħażagħ biex jivvjaġġaw biex ikunu iżjed mobbli biex ikomplu it-taħriġ tagħhom u l-edukazzjoni tagħhom. U bekk għandkom tiqfu dan il-politika tant irresponsabbli biex ikonna budget tajjeb u fis-sena il-limis fil-qafas finanzjarju il-limis se jkonna bżejjed fondi biex niprovdu għal dan il-program. Grazzi. Grazzi, Signora Triple. Issa, Signora Magalski. Komissarju, pani... Grazzi sew, Signora President, Komissarju. Aħna maħniex kontenti, eh, Signora Paki, sur Svoboda, eh, sur Logolwar. Il-koll imħazbin. U it-ħassib taħħom huwa ġustifikat dak illi inti qed. Ħassibna għaliex dan huwa program illi jistħoqlu l-investiment. Is-Sinjora Truppel illi wkoll deret li hemm ħasba qalet illi il-flejes spiss jinħlew fi xejn, imma il-flejes fl-Erasmus ma jinħlewx, imma jkunu investimenti. Il-Kunsill irid jiżgura illi kif ukoll il-Kommissjoni jirdu jiżguraw illi jkun hemm flus illi jingħataw lill Erasmus. Irridu kunu żguri illi aħna ninsibu dan il-pont hawnhekk mhux kulħadd jikseb l-istess ammont ta' flus Ġermaniżi li studjaw fil-Polonja jirċivu ammont ta' flus differenti mill-nies tal-Polonja li studjaw fil-Ġermanja. Ma rridux inħallu dan jisir. Ma nistawx ngħidu l nies tagħna, liċ-ċittadini tagħna l-Unjoni Ewropea qed tneħħi dan il-programm eh, flagship programm ta' prominenza wieħed mill-iktar programmi ta' suċċess tagħha li jirrappreżenta hekk joġobkom ħalluna nibatu lill-istudenti tagħna. Is-Sur Maja mill-Gwe. Grazzi, President. Mhijiex xi ħaġa aċċettabbli illi l-Erasmus mhux ser jingħata flus dan huwa riżultat tal-privatizzazzjoni il-pajjiżi tan nofsinhar huma dawk l-aktar mill-quta mill-kriżi u jistaw jirċivu daqqa ta' ħarta kbira u mhux aċċettabbli. Li niddefendu il-talim bxejn huwa importanti u qegħdin naraw li trojka qed tiddiskuti dwaru u għalhekk din il ħagġa ser tigrav aktar is-sitwazzjoni u ser iżid iktar it-tnaqqis tal-budget illi tnaqis fil-budget li rajna tnaqis fil-boros ta' studju u kol id-dritt għal talim edin noħol u Ewropa fuq żewġ veloċitajiet differenti li ma nistawx naċċettawha. Il-komunità tal-Unjoni Ewropea trid tkun fuq l-istess livell hawnhekk issa l-Onorevole Andreas infisem li FD. L-Erasmus beda 25 sena ilu u 3 miljun persuna ħadu sen fih. Matul perjodu 2007-2013, l-Unjoni Ewropea ħalset grants fi 3 biljun, li għamu tawa 3 biljun euro. Iżda l-ekonomija diġ l-istess naqset u il qat fost iż-żgħażagħ zdiet għal 11.7 Apparti minn hekk dawn lotjiet huma ta' madwar 300 euro fix-xar li mhumiex bizzejed biex ikopru l-ispejjeż biex wieħed ikampa. Jek inżidu l-ispejjeż tal-ivvjaġġar aħna nevalwaw illi l-familji jridu jħallsu għall inqas 5000 euro fis-sena apparti lotjiet finanzjari biex ikopru l-ispejjeż tal-familja tagħhom, ta' xi ħadd mill-familja tagħhom li qed jieħu sem f'dan il-programm. Kemm familji jistgħu jħalsu dan jekk nikonsidraw l-impatt illi kellu fuq kabir ekonomiku f'dan l-aħħar deċendju u ġala darba wieħed eh, dawk li jistgħu ħalsu għalih u ma dawk li huma onja aħna rridu inneħħuh. Hemm għandna aktar prioritajiet. Dawk li jaħsbu li huwa indispensabbli li jkollna dan l-iżvilupp għandhom iħallsu minn butom. Flok joqogħdu jimponu il-pejs fuq il-kontribwenti. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Andresen mill-membri mhux affiljati l-Onervoli Sosa Wagner. Grazzi tassew, Sinjora President. Din nitkellmu dwar problemi tal-programm Erasmus u din hija aħbar tassew ħażina din tirrigwarda il-taħriġ l-edukazzjoni tal-ċittadini Ewropej. Apparti minn hekk dan il-programm huwa pilastru fundamentali tal-integrazzjoni Ewropea għal dan il-an aħna irridu naraw illi insibu mill-aktar fis possibbli il-fondi meħtieġa mill-linja budgetarja apposta biex bekk inkunu nistgħu inserħu moħħ il-pubbliku. Apparti minn hekk ikun faqtu wkoll illi nħarsu li konna aktar diskrezzjoni minnaħa tal-istaff meta eh, ikunem aħbarijiet bħal dawn. Erasmus eh, minn Rotterdam kien qal illi hija xi ħaġa stupida illi eh, eh, aħna npoġġu friskju dan il-programm. L-Onorevoli Skurija, grazzi, President. Id-dibattitu ta' qabel dan kien dwar 20 sena ta' suq waħdini. Aħna minni ħalli suq waħdini huwa wieħed mill mirja u l-enin tal-Unjoni Ewropea. Kieku ma jkunx dan is-suq waħdini, jista' jkun illi l-Unjoni Ewropea tisfaċċa fix-xejn. L-Erasmus huwa l-istess ħaġa. Għal ħafna żgħażagħ din hija l-Erasmus huwa iġbija tal-Unjoni tagħna minna l-Erasmus għal ħafna eh, ħafna ma jibqawx jifmu xini laqda Ewropea u eh, dan japplikas u għahdini u koll għalix fissu suq għanna vantaċ ekonomiku għall-intraprizi għat-territorji tagħna. Ma mxej ħażin hawnhekk, iżda l-Erasmus hija xi ħaġa oħra. Hija rrieda ta' student li jmur lil mill-konfini tiegħu biex jiskopri l-kulturi ta' pajjiżi oħra jkollu esperjenza ta' studju komuni ma' persuni li jitkellmu l-istess lingwa u għandhom forsi xi tradizzjonijiet differenti differenti biex niskopru insaħħu l-istess identità tagħna u l-istess għaqda tagħna. L-Ewropa hekk nibtet u mhux permezz ta' trattati jew permezz tal-burokrazija, iżda grazzi għall esperjenzi veru propja illi wieħed seta' jgħixhom. Mingħajr Erasmus anka suq waħdin jkollu suq uniku, jkollu spirtu uniku, spirtu ieħor. U għalhekk l-indajfu l-Erasmus jista' jfisser illi nkun qegħdin indajfu l-Unjoni tagħna. Dan id-dibattitu t-titlu tiegħu huwa xiera l-Erasmus jinsab f'periklu jista' jkun li nkunu f'periklu illi ikonna konċessjoni oħra tal-Ewropa. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għall-impenn tiegħu u nixtieq illi l-Kunsil ta' bilħaq jimpenja ruħu biex isib il-flus għaliex il-vojt li għandna dan jiddependi mill-Istati membri. L-Ewropa ser isserraħ fuq spallejn dawk illi jixtiequ jistudjaw barra minn pajjiżhom ejjew ma nitradux l-aspettattivi tagħhom. Nixtieq il-ħidma tajba lil kunsill u aħna qegħdin nistennew biss aħbarijiet tajba minn għandu. Grazzi Onorevoli Skurija. L-Onorevoli Nevadalfa. Grazzi tassew. Dan l-aħħar aħna Smajna ħafna aħbarijiet dwar eh, l-Erasmus studenti li huma mħasba. Aħna irridu inserħu ras li ċittadini tagħna l parlament Ewropew flimkien mal istituzzjonijiet l-oħra qed jaħdmu id fit dwar l-Erasmus. U proġett eh, li rnexxa bħall erasmus mhux ħajitpoġġa friskju. Ħafna stati membri irridu illi jnaqsu il-budget tal-Unjoni Ewropea Jekk aħna rridu illi l-Erasmus ta' bilħaq ikun iffinanzjat tajjeb, aħna rridu nkunu lesti illi ninvestu fit-taħriġ, fl-edukazzjoni fit-taħriġ mill-ġdid irridu niżguraw illi din is-sitwazzjoni ma tarġax tirrepeti ruha għaliex hawnhekk hawn il-kredibilità tal-istituzzjonijiet li hija involuta u soluzzjoni li ser insibu ser tirrifletti l-attitudni tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni għall-mobilità. Jiena nitlob lil kunsill biex jikkoopera mal-Parlament u mal-Kummissjoni biex niżguraw illi il-programm Erasmus insalvaw grazzi. Batu. Grazzi, il-kellima li jmiss. Grazzi, Signora President. Il-kollegi tiegħi diġa urew il-fatt illi kif qed tidher l-Unjoni Ewropea hija pożittiva grazzi għall-Erasmus illum. Edin neħxu fi żmien fejn ħafna edin jitħasbu fuq il-proġett Ewropew u li nieħdu dan ir-riskju permezz ta' dan il-programm il daqsek importanti hija ħaġa tajba, in-nies isibu soluzzjonijiet u Issa nid indura l-Konsil sħaqtu fuqat ta' problemi għall-2012 u fil-fatt għal-fondi għall-Erasmus għall-futur imma rridu natu tweġiba ċara u dak li rridu najdu l-istati membri u għanna konsens fil-parlament hija din il-mistoqsija. Se namlu? Se nilħu l obligita u l-impenji tagħna f'dak il-kontributi tagħna l-budget, mod ġenerali il-programmi ta' edukazzjoni u programmi ta' fondi eh, ta' koezjoni huma situazzjoni drammatika għandna bżonn insibu fondi indipendenti għal budget biex bekk nevitaw indikaturi li jkunu żbaljati. Grazzi, Signor President. Għanna limiti, pero dan huwa wieħed mid dispożizzjonijiet li involvi iż-żgħażagħ fl-Ewropa dan jirrappreżenta li naqsmu bejn ta' mhux kompetizzjoni jekk verament aħna mħasba fuq deċiżjonijiet il-ħtiġijiet tagħhom m'għandniex naħsbu fuq e, tnaqqis flus għal budget f'dan ir-rigward ma rridu nsibu iktar flus biex intejbu daw il-programmi u mhux tlieta erba' fil-mija taż fl-Unjoni Ewropea biss ikunu e, mill-quti diġà iż-żgħażagħ e, qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet finanzjarji allura għaliex man, man minn flok dis-sistema ma, ma, ma nibdlu biex b'mod forsi anka zazax biex jihdu naqra self. Aħna rridu li zazax jimpenjaw ruħom iżjed u mhux biss insalvaw il-programm Erasmus imma nibnu fuqu untejbuħ biex jilħaq iktar u iktar zazah Ewropej. Għanna bżon deċizjoniet eh, eh, anka dak għandu xaqsamma edukazzjoni u talim tul il-ħajja, eccetera. Grazzi, kellim li jmiss. L-Erasmus huwa importanti u dan jagħti drittijiet għal futur ta' ħafna żgħażagħ ejja forsi innaqtaw il-partijiet mill-pensjonijiet ta' ċerti burokratiċi u minflok inżommu l-Erasmus b'saħħtu u nżiduh ċerti proposti konkreti għandna bżonn għax daw imorru direttament favur iż-żazax kien hemm proposta li President Barroso ċerti affarijiet, per eżempju, eh, nejnu fir-residenzi indaħlu per eżempju numru ta' normi ta' xogħol. Daw iż-żgħażagħ iridu jaħdmu. Nistgħu insibu xogħol fil-libreriji, f'postijiet ta' kultura, postijiet ta' arti. U mbagħad pereżempju minn fejn iġien il-Piemonte, irridu naraw il-prinċipju ta' sussidarjetà, irridu nwessaw is sistema partiċipattiva li jitlob minna il-programm Erasmus irridu nintervjenu favur iż-żazax li Erasmus huwa tant importanti aħna aħna verament insostnu l-Erasmus il-grupp il tiegħi ferm iktar minn ċerti uħut li jixtiequ li inaqsu l-finanzi. Grazzi. Grazzi. U l-kellim li jmiss l-Onorevoli Becker. Wie Doris Park an erster Stelle schon definiert hat, Sa mill-bidu kien hemm eh, ċar illi aħna imħazba ħafna b'dan b'daw l implikazzjoni mhux aċċettabbli biex nippruvaw eh, namlu tifdil fuq dal-programm. Hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha fl-edukazzjoni b'kwalifiki mal-Ewropa kollha. Huwa ċar li dinja l-iktar id b'saħħitha li għandna il-programm Erasmus u dan huwa tajjeb għal kompetitività fl-Ewropa, ma jistax ikun mod ieħor. Is-sur Koljera tkellem ukoll fuq il-fatt li dan huwa importanti għall-Ewropa u jgħadin impoġġuh fir-riskju din hija ħaġa li ma tistax tiġi aċċettata u m'għandix tiġri u nispera li jkollna eżitu feliċi għal dan u li l-Kummissjoni tista' tagħmel xi ħaġa dwar dak li ntqal fil-15 ottubru mill-istampa il-medja dwar il-finanzi għall-Erasmus illi ma jkunux garantiti għax il-Kunsill għadu ma setax e, e, iwieġa għal-wedit li kien għamel. Nappella l-Kunsill qed il-kellim u l-kollegi tiegħi f'din il-Kamra biex ngħixu responsabiltajiet tagħna u ninvestu fil-ġenerazzjoni futuri tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi u issa għal minuta is Signora Gardias. Abbal Rubjal. Grazzi, President, fl-istess plenarja kellna l-aħħar jumej kellna diskussjoni oħra fuq il-budget tal-2013. U aħna fil-qosor ikkonsidrajna l-fatt li jekk jekk il-Kunsill ma jirrispettax il-proposti li ntqalu aħna mhux se jkollna biżejjed flus eh, għat-twettiq kollu tal-programm Erasmus. Il-Kunsill għadu ma jirrispettax il-wedit tijaw li għamel l-parlament f'dak li għandu xaqsa ma finanzjament tal-Erasmus u jekk jonqos li jizom mal-wedit tijaw da se jkunem problemi għal-programm. Smajna l-istess ħaġa minn tal-Kunsill. Jiddispjaċini għalulna li mhux m'hemmx flus biżejjed u li dis-sena il-Kummissjoni kellha tippreżenta budget ta' tiswija ma naħsibx li l-Erasmus għadu għadu jgħad fil-periklu sissa importanti illi aħna nsibu soluzzjoni biex li tkun feliċi għal-futur. Grazzi, l-kellim li jmiss għal minuta u nofs. Signuri, f'dan il-periodu il-gvernijiet Ewropej kollha din nitkellmu fuq nuqqas ta' impjiegi fost iż-żgħażagħ, in-nies jibdew l-impjiegi il-karriri professjonali tagħhom, in-numru tagħhom huwa doppju ta' dak li kien 10 snin ilu. U l-Erasmus huwa importanti u u l-Kunsill huwa estremament responsabbli għal futur ta' dan, qed nisimgħu miż-żgħażagħ tagħna u ħan nisimgħu dwar jekk aħna nix verament taħtieġ għalihom u jiena ma nissorprendix ruħi li huma jaħsbu hekk. Għax aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej. Mhux minħabba biss il-kriżi ma rridu natu prova li ċittadini Ewropej li huma għandhom bżonna. Għandhom bżonn tagħna u u aħna l-koll għandna bżonn l-Ewropa imma ċittadini mhux qed jemnu illi verament għandhom bżonn. Allura nixtieq ngħid lill kummissarju preżenti li jiena verament grat lejhom illa għax li kieku ma kienux għal vuċi tagħhom u l-messaġġ tagħhom l-Erasmus jalaq bis-silenzju ħadd ma jitkellem fuqu. U jien ma nisorprendi xuħi nisma dak li kellu xi jgħid issu l-Megaski ikkritika l-Kommissjoni u l qed f'sitwazzjoni fejn il-Kunsill u l-Kommissjoni li għandhom bżonn jitkellmu b'vuċi waħda biex isolvu il-problema. U Jiena kuntent ħafna illi għandna din il-pożizzjoni bħala Parlament Ewropew. Xi informazzjoni għalikom għall awtoritajiet tal-Parlament Ewropew il għanna direttivi 665 ta' sa' mill-1999 fejn hemm stipulat il kondizjon li fihom il-ħaddim Ewropej għandhom jaħdmu u anka it-temperatura minima tax-xogħol. Ma nafx dal-parlament għandix il-temperatura tajba f'dal-parlament minix qed nitkellem fuq it-temperatura politika ta' fux, imma temperatura vera għaxet qed sħana qed jgħid il-kelliem Grazzi ħafna. Eżis kollegi, issa jima nistax nat il-kelma li l-kulħat għax il-votazzjoni eh, mistennija tibda f'nofsinar. Mela bħala konsegwenza ta' dan nixtieq nitlob il-kollegi li diġà tkellmu fid-diskussjoni ta' qabel biex iċedu il-kelma l dawk li għadhom ma tkellmux. Mela l-Onorevoli Angelilli. Eja najdu illi ma nistawx ma nistawx nitfaw il-ħtija kollha u l-ispejjeż ta' din il-kriżi fuq iż-żgħażagħ, irridu allura nibdew neliminaw bis-sedje doppja illi għandu l-Parlament Ewropew ma ma ejja ma missux il-fondi li li jiffunzjonaw li jħadmu programmi ta' edukazzjoni u formazzjoni bħall Erasmus għax dawn huma taġit għaż-żgħażagħ Ewropej u importanti għax dawn huma żgħażagħ li ġeneralment ma jkollhomx eh, mezzi ekonomiċi biex huma ikomplu eh, fit-triq ta' formazzjoni u edukazzjoni u biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Xogħol dejjem jkun inqas aċċessibbli għaż-żgħażagħ peress li eh, fl-Ewropa għandek kwart wieħed zazuħ, wieħed minn erba qiegħed bla xogħol. U nkomplu nisħu fuqha u nirrepetu fuq nirrepetuha fil-Parlament Ewropew. L-Erasmus m'għandux jintmess u allura rridu nimpenjaw ruħna bil-massimu biex nirrispettaw dan l-objettiv. Grazzi. Papa Grazzi ħafna issa il-kollega Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Signora President. Bħalma il-koll nafu l-Erasmus huwa wieħed mill-aktar programmi ta' suċċess fl-Ewropa. In-nies jassoċjaw mal-Unjoni Ewropea wkoll. Jekk qed llum qed niddiskutu li dan l-Erasmus huwiex f'riskju qed qegħdin niddubitaw lilna nfusna għaliex ilna namlu din il-ħaġa fil-passat anke fuq iż-żona Schengen din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Nejn vevej oti όλα θα πάνε kalla. Allura nissidinkom biex inkomplu niformulaw il-mistoqsijiet tagħna illa għaliex biex nassiguraw ruħna li kollox jimxi sew. Nirringrazzja għal dawk kollha li jgħalmu, li jipparteċipaw f'dal-programm anka sagrifiċċji personali biex li kollox jimxi sew. Illa għaliex l-Erasmus mhux biżejjed u għalhekk qegħdin hawnhekk f'dal-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea biex nuru illi l-evidenza u l-provi mandomx mannix eh, nuqdu nid-diskutu għom dawk edin mal kulħadd u nafu kemm importanti il-programm Erasmus għazzazax. Grazzi. Grazie Presidente. Grazzi. Grazzi għanna għedin niċċelebra 25 sena ta' Erasmus u rridu natu messaġġ pozittiv 33 pajjiż illi u l-programm Erasmus għal żgħażagħ li sallum kellhom opportunità ta' mobilta għal formazzjoni u l-edukazzjoni tagħhom. Ma nix naħsbu bis naħsbu illi bħala riżultat tal-kriżi li ninsabu fija dan il-programm għandu jitnaqqas jew jixxejjen f'dak li għandu xaq samma finanzi. Jiena nemmen illi aħna għandu jkollna ideja ta' xi ħaġa llum il-programm total tal-Long Life Learning jirrappreżenta 0.7% eh, tal-bilanċ totali allura aħna għanna bżonn li nżiduh b'madwar eh, 65%. Allura ma nistax nisnoqdu nisimaw min jgħid li ma nistax inwetqu l-impentan. Allura nisħaq fuq il prezidenza ta' rotazzjoni ċopriotta biex tafas biex nitkellmu vuċi u b'messaġġ wieħed favur dan il-programm. Il Aw, parakallu. Signora Costa, grazzi ħafna il-programm Erasmus huwa programm emblematiku tal-Unjoni Ewropea. Għanna il-movement ħieles tal-persuni u nis u l-programm Erasmus. Għalek il-Parlament Ewropew għalek il-Parlament Ewropew qed jisħaq biex jizdiet jizdidu l-finanzi tal-programm Erasmus u biex innaqsu wkoll il-diżokkupazzjoni fost iż-żgħażagħ Ewropej. Importanti l-programm ta' talim u formazzjoni għaż-żgħażagħ Ewropew, allura importanti li nisqu fuq mhux biss permezz tal-finanzjament tal-perjodu futur ma nitolbu wkoll li jkun hemm inklużjoni f'dak li għandu xaqsam mal-nuqlat ta' persuni illi e, jidħlu fil-programm Erasmus anka inkabruħ għall-età ta' 35 sena. Anka l-Erasmus għandu jkun e, u koll e, miftuħ għazzazax li daħlin fid-dinja tan-negozju biex ikun hemm Erasmus għal kulħadd tal-lura. Grazzi ħafna arvoisa puhemies. Euroopan tuleva lepää meidän lasten ja nuorten harteilla ja voi sanoa näin, että jopa Euro... Grazie ħafna, Sr. President. Il-futur tal-Europa jgħet fidejn iż-żazah tagħna. Dawk li huma li huma negattivi fuq il-Kooperazzjoni Ewropea jgħidu li l-Erasmus mhuwiex biżejjed biex l-Ewropa tagħmel suċċess. Jiena ngħid il-kontra. Hemm bżonn li ninvestu fl-edukazzjoni, hemm bżonn li ninvestu fil-moviment tal-persuni. Nafu li l-suq tax-xogħol għandu bżonn ta' nies kwalifikati u naħseb li l-Erasmus kien qiegħed iħejjin eh, nies bħal dawn. Għalhekk irridu nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u jekk innaqsu l-investiment tagħna f'dan il-qasam, dan żgur li huwa ta' tħassib. Żgur li ċipru ma tridx eh, tħalli warajja nuqqas ta' suċċess dak li għandu x'aqsam mal-edukazzjoni l-investiment fl-edukazzjoni. Grazzi ħafna, Signora President 3 miljun student Ewropew setaw e, jipparteċipaw fi skambi tal edukazzjoni skambi sabiex itejbu il-ħiliet professjonali u lingwistiċi tagħhom. Jiena kont waħda minn eh, dawn l-istudenti, jiena waħda minn l mps żgħażagħ li eh, benefikajt minn dawn il-programmi fil-passat importanti li nżommu f'moħħna li l-Erasmus ta' bosta opportunitajiet l żgħażagħ ta' opportunità li, li jisifru u ma kenniex ir-riżorsi biex nagħmlu dan uh, eh, waħedna din kienet xi ħaġa li kien jagħmlu għas-sinjuri biss fil-passat u issa hemm ħafna nies li qegħdin jibbenefiċċjaw minn dawn is-sussidji. Jiena qed nixnajt ngħid lill-Kummissjoni kif se niggarantixxu lill-studenti fil-futur li ser jirċievu 100 fil-mija ta' dawn is-sussidji fil qoddim Illum aktar minn qatt qabel jridu nkunu investu fl-edukazzjoni u fit-taħriġ għaliex dan huwa programm essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa Sur Fernandez. Sur Fernandez. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna l-kol konxi li l għat tal-fost iż-żgħażagħ huwa doppju minn kif kien fil-ġenerazzjonijiet ta' qabel. Nafu li programm Erasmus eh, saħħa dawn il-ħiliet fost l-istudenti u għenom biex jikżbu ħiliet ġodda biex ikunu jistaw sibu post tax xogħol. Il-Kunsill naħseb li għandu jimpenja ruħu biex Erasmus eh, jibqa jeżisti. jekk ħan hoħ dan bat ħan kollan batu l-konsegwenzi. Dan huwa programm li għandna natuħ priorità. Dan kien parti essenzjali mill-proġett Ewropew fost bosta, fuq bosta snin, naħsibx li l-Kunsil għandu jirriskja li jiddu li ċittadini jiddubita fuq dal-programm u anke fuq il-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna il-kelima li jmiss, grazzi Sinjura President, jiena kontenta ħafna li qed nipparteċipa f'din id-diskussjoni llum għaliex wara 25 sena ta' programm ta' suċċess issa qegħdin naraw jekk għandniex inkomplu bih jew le. Jiena naħseb li l l-aktar proġett Ewropew ta' suċċess huwa dan. U issa qed niddubitaw mhux kienu ta' suċċess. Dan huwa obbligu min-naħa tal-istati membri li jappoġġaw dawn il-programmi li jkunu għamlu suċċess u għalhekk jappoġġaw ukoll il-futur tal-Ewropa. Jiena Kontenta ħafna qed nara l-maġġoranza tal-membri tal din il-Kamra huma favur mhux biss li jitkompla l-programm imma anke biex jiġi appoġġjat il-futur ta' dan il-programm għalhekk għandna wkoll dan dal il-programm għan nikkonsidraw fil-budget li jmiss. Grazzi ħafna, issa sur Randstoff. Grazzi ħafna, jien għandi mistoqsija waħda li għandha x'taqsam ma teżi li tmur lura fit-tmeninijiet meta kont naħdem mal-Akkademja tax Xjenza fit-tmeninijiet 75 tal-prodott gross domestiku nazzjonali u iżdiet tiegħu ġew ikkaġunati minħabba eh, l-riċerka u l-iżvilupp sa minn dakinhar dik ir-rata tal-riċerka u l-iżvilupp issa kibret Għaliex issa l-Kommissjoni edha tnaqqas l-investiment fir riċerka u l-iżvilupp jekk dan huwa l-aktar settur eh, essenzjali biex nelbu l-kriżi. Nixtieq nisma' min-naħa tal-Kommissjoni għalfejn qegħdin nimminaw dan il-potenzjal ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa il-kollega Garriga Poletto. Eh, sì. Grazie, Erasmus la prueba Grazzi, ħafna, Signora President. L-Erasmus huwa eżempju ċar ta' kif użajna l-Budget Ewropew b'mod tajjeb. ħafna drabi minna dikjarazzjonijiet irresponsabbli fuq dan il-programm anke fil-budget annwali tal-Erasmus u għalhekk kien impossibbli li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel il-pagamenti saħ li tixtieq li tagħmel kif qal is-sur Lewandowski. Għana dan il-deficit fil-budget Ewropew li ju aktar minn ta' 130 biljun euro. Dan ifisser li maħniex qegħdin nilħu l-għanijiet tagħna u dan jista' jkun li ser jiġri s-sena d-dieħla u infatti il reprezentant tal-budget tagħna għamel tqarrija tal-istampa u qal illi l-Erasmus ma kienx problema kbira għal budget imma eżempju ta' kif m'għandniex norganizzaw il-budget fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l kallim li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjuri. Grazzi, Kommissjoni, aħna fil-qosra qed nitkellmu fuq il-bini ta' fiduċja miljoni ta' parteċipanti, 0.5 miljoni ta' parteċipanti qegħdin ħarsu lejna u qegħdin qegħdin jeżaminawna, qegħdin jarraw, jekk aħniex determinati bizzejiet li natuhom opportunità oħra l-aktar integrazzjoni mem xejn aħjar mill-Erasmus jekk jridu ntejbu u l-kwalifika fost iż-żaza din hija esperjenza li qiegħda tkun li tibqa' ma' żaza ħajjithom kollha. U għalhekk aħna nittamaw li l-attivitajiet tagħkom ikunu effiċenti f'dan il-perjodu anke fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, naf li inti tħobb l-sport. Għalek, jena għandi għawnek t-shirt flok bismek fuqu wara il-partita tal-bira. Jena nishti li inti tkun effiċenti daqskemm kien Robert Lewandowski fil-partita e, il-biraħ. Grazzi ħafna, issa kollega Stipi Dalko. Grazzi ħafna, Signor President. Jekk tit titkellem fuq xi ħaġa li hija pożittiva għall-Ewropa, mela din hija l-Erasmus u u Vivian Redding ukoll fakritna fuq dan. Importanti li ma nitilfux opportunità hawnhekk. Din hija xi ħaġa li ma ma nistgħux niddubitawha. Il-kollega tiegħi ukoll tkellmet fuq dan u dan għandu jibqa' m'xi kif inhu fil-Kunsill. Grazzi Ħafna tal-eżamajt fil-qasir issa nixtieq infakkar il-kollegi li ma setawx jihdu il-mikrofonu illi jistaw jibatu. Dokument bil-miktub ta' mhux iktar minn 200 kelma u dan se jiġi inkluż fil-minuti tad-dibattitu. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lill kummissarju Lewandowski. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi kollegi tal-impenn tagħkom. U dan impentakom fuqtu ta' kif għanna insalvaw dan il-programm. Issa wasal iż-żmien li nuru allarm fuq dan il-programm. Nixtieq ngħidilkom li Lewandowski kien li kien suċċess għaliex eh, skorja l-biraħ kontra Madrid. Din hija opportunità lina biex naraw minn żmien għal ieħor xem wara il-budget. Huwa faċli li tnaqqas il-figuri mill-budget imma meta tara eluf ta' studenti tal-Erasmus jew anke SMEs jekk tara l-istudenti u dawn l-SMEs wara l-figuri li għandhom bżonn importanti għal likwidità f'dan il-perjodu ta' kriżi, mela mbagħad issib aktar diffiċli li tqaċċat il-budget naħseb għan 18 miljon fid-1998 issa hemm 4,000 istituzzjonijiet ed edukattivi fit-33 pajjiż anke mill-Unjoni Ewropea li eh, huma uh, fermatarji tal-programm Erasmus. U din hija kollha kwistjoni ta' viżibilità ta' opportunitajiet għall-Unjoni Ewropea. U dak li għandna bżonn aħna llum li l-istituzzjonijiet tagħna ikunu ta' użu. Mela, bħalma għat jena, jena nassigurakom, u anke il-Ministru Mavrijanis, il-studenti di benefikaw minn Erasmus dis-sena u s-sena tal-2013 mumiex f'periklu, xorta kollox se jiġi implementat għaliex batna flus l aġenzija Nazzjonali fit-33 pajjiż. Imma li hemm f'periklu mod partikolari jekk nieħdu vantaġġ tal-flus li hemm allokati għall-2013 biex biex e, nagħmlu tajjeb għat-talbit li kellna fl-2013, dan ser jaffetwa l-istudenti li ġejjin minn e, familji e, ifqar, familji fil-bżonn għalhekk għanna bżon l-impen ta'kom, jekk joġobkom tinsewx li l-Erasmus huwa parti mill-talim tul il-ħajja, parti mill-programm talim tul il-ħajja, anke mill-programm Marie Curie għal riċerki zaza. U koll jgħet periklu li ma jkunx hemm biżdejjed flus għax ma jkollniex il-budget ta' 100 miljun euro għal dis-sena. Imma issa qed nibdew il-ġlieda għal-futur Dawn il-programmi ta' riċerka jistaw jiġu affettwati din hija l-aktar parti li għandha tikber se tikber minn min, min 50 għal 80 biljun euro. U li għanna f'periklu hawnhekk huwa li għandna li jridu nagħtu assigurazzjoni lill-istudenti li dawk tal-2013 mhux se jiġu affettwati. Grazzi ħafna Komissarju Lewandowski. Issa fissem il-Presidenza Ċipriota il-Ministru Mavrojanis. Seats more quietly, please. Minister. Mela, Sur Ministru. Signora President, grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu. Tajjeb u kolli wasal il-President eh, Fobda, ma sen kompli fuq suġġeriment tijaw u anke fuq il-kommenti kolla u itħassib li intwera għawnek. ħat nota ta' dan kollu u ser nwassalhom fost l-istati membri u anke fil-konsil. E permettu li nassigurakom li aħna naqblu li l-mobilità tal-istudenti u l-Erasmus huma essenzjali għal ġenerazzjonijiet żgħażagħ. Jekk joġobkom kollegi, jimporta jekk tkunu ftit aktar, tu aktar ftit rispett lejn il-kellim? Mela, kontet najt li aħna naqsmu, naqblu li il-mobilità tal-istudenti fost Fosta iż hija parti mill-viżjoni tagħna għall-futur. Fuq il-pagamenti għall-2012 il-Konsil palma qabel ser jagħmel eżaminazzjoni tal-amenda tal-budget numru 6 u ser nħarsu lejn dan it-tnaqqis ta' dak li ġendifikat mill-Kommissjoni fil-budget attwali fil-programmi kollha. Eh, anke programmi kollha tal-imtur il-ħajja inkluż Erasmus u anke Marie Curie bħala parti essenzjali minn dan il-programm. Ippermettu e li nassigurakom li aħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nevitaw dak li jintom edin tibżaw. Fejn ma nkunux nistaw nonaraw l obbligi tagħna, responsabiltajiet tagħna u li Erasmus jimxi kif għandu jimxi. Imbagħad fuq l-2013 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill bdew proċedura ta' konċiljazzjoni fuq bila livell ta' impenji u pagamenti fil-budget tas sena li jmiss. Il-programm ta' talimtu l-ħajja ovvjament huwa inkluż. U kif kontet najt qabel fuq l-MFF tal-2014 sal-2020 tifmu illi għat hemm diskussjoni għaddejja u ma nistawx inkunu nbassru il riżultati ta' dawn in-negozjati. Imma jina nħoss li l-Erasmus mhuwiex fil-periklu, mhux permettu li dan iseħħ. Aħna eh, impenjati ħafna fuq dan il-programm. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Grazzi ħafna, Ministru Marinawis, Aziz kollegi. F'nofsinhar preċiżament se nibdew il-votazzjoni. Allura nagħmlu waqfa qasira sa nofsinhar żewġ minuti.